il-Komitat tas-Suq Intern adotta rakkomendazzjoni biex ma joġġezzjonax għal qatt delegat. Din ir-rakkomendazzjoni tħabbret fil-27 ta' April fil-plenarja u wara l-24 sija ta' skadenza ma kien l-ebda oġġezzjoni skont regola ta' artiklu 105 eh, paragrafu 6 l dik rakkomendazzjoni hija approvata u se tkun inkluża mat-test approvat għada fl-10 ta' Mejju. Il-Komitat tal-Affarijiet Legali, il-Juri,